Mela sa nkomplu bl esplikazzjonijiet tal-vot u naddu issa għal rapport ta' Sinjura Klas u nati il-kelma li Sinjura Rojtova għal minuta. Grazzi ħafna. Jena nilqal dan il-kompromess li se jimponi fuq il-pajizi il pajizi tal unjoni Ewropea biex iwaqfu l-użu tal-pestiċidi. dan sabiex inħarsu l-ilma jiena nilqa din id-direttiva għaliex taqbel ma dak li naħseb jiena fuq il-ħarsin tas saħħa pubblika is-Sinjura McGuinness għal minuta jekk ġoba. Grazzi ħafna, Sinjura President, nixtieq ngħid li jiena votajt favur dan il-kompromess għaliex jagħmel sens li aħna jkollna użu sostenibbli tal-pestiċidi. Naħseb li l-problema hija li hemm ħafna regoli differenti fl-Istati Membri Ewropej u li hemm xi pajjiżi li jħarġu lil dak li jużaw il-pestiċidi b'mod eh, u jużaw il-pestiċidi b'mod sostenibli, imma mhux kull pajizi jagħmel dan, mhux kull pajizi jagħmel dan. Naħseb li din il leġislazzjoni se timponi li aħna jkollna standards iktar għolin fl-Unjoni Ewropea li għamlu ġit il dawk li jużaw dawn il-pestiċidi u anke dawk li jkunu jkollhom kuntatt magħhom. Dan huwa pakkett li jagħmel ħafna sens u għalhekk jiena votajt favori u nifraħ li rapporter Grazzi. Signora Doyle, Signora President, jena u koll votajt favur dan il-pakket hemm bżonn li konna sistema regolatorja fuq il-pestiċidi ħadd ma jiddubdaħ dan hemm bżonn illi nillimitaw l-użu tagħhom għal dak li huwa purament essenzjali. Jiena dejjem ħassejt li din kienet kwestjoni iktar eh, adattata milli eh, eh, il-prodotti jitpoġġew fuq is-suq jekk prodotti ma jintużawx kif imiss, jekk l-istruzzjonijiet ma jkunux uh, segwiti, mux propju l-eżistenza ta' dawn il-pesticidi illi huwa ta' periklu, imma biss jekk dawk li jużawhom ma jużawhomx kif suppost, jekk aħna ma nagħtux każ tal-ambjent, jekk ma naħżnuhomx kif suppost il-konċett ta' użu kwantitattiv u ta' tnaqqis ta' l-użu irrid jsir eh, b'attenzjoni Fl-aħħar mill-aħħar, Sinjura President, dawn is-sustanzi irridu jintużaw mill-inqas possibbli kif jaf kull bidwi. Issa, fuq il-prodotti fitosanitarja l-ħarsin tal-pjanti. Sinjura Rojtova. Sinjura President, eh, dak li għamilna il-bira jiena Eh, votajt favur dan il-rapport għalix jena nishtiq li insibu alternativi li għamlu inqas ħsara l-ambjent u fl-istess ħin iħarsu s-saħħa tal-pjanti. Pass iħor il-qoddim huwa it-twaqif ta' lista ta' dawn il-sustanzi illi kawżaw mart bħal kanċer u li għandhom effetti negattivi ħafna fuq is-saħħa u fuq l-ambjent jider illi il-perċentwali ta' dawn is-sustanzi huwa eh, baxx ħafna imma prodotti li huma importanti u għandhom ikunu eh, sottomessi għal l-istess standards ta' prodotti Ewropej. naħseb illi l-spiegazzjoni tal-vot tiegħi fuq ir rapport liħor se nibatilkom bil-miktub. Signora Wallace. Eh, jiena kemm inni ħajja nobot il-piżelli. Imma sfortunatament jiena issa nirrappreżenta il-żona fil-Ingilterra eh, illi tipproduċi il-piżelli. Jiena naqbel mal-anijiet tar-rapport Breyer naqbel illi irridu nħarsu l-ambjent u s-saħħa ta' ċittadini tagħna imma tassew hija teddida ta' uh, industrija agrikola fir-reġjun tiegħi. Jiena astjenejt imma nixtieq nagħmilha ċara illi il naħseb illi proċedura leġislativa tagħna kienet difettuża, kellna ħafna informazzjoni, informazzjoni li kienet kultant t eh, tikontradixxi waħda lill-oħra u għalhekk naħseb illi suppost illi kellna it-tielet għarri sabiex inkunu ċerti illi nkunu ħarrisna l-interessi ta' kulħadd. Is-Sinjura Hawkin. Grazzi, Sinjura President jina u koll sebt li din kienet deċizjoni diffiċli ħafna ħassejt li r-rapport kien bilanċjat kostruttiv u kien infassal biex jiżgura li kunem livell oli ta' protezzjoni għas saħħa tal-bnidem tal-annimali u tal-ambjent iżda jiena imħasba dwar is-sitwazzjoni fejn aħna qegħdin nieħdu d-deċiżjonijiet biex napprovaw ċerti sustanzi għabbażi ta' jekk dan din is-sustanza ix taħsara jew le u maħniex inqisu eh, il-kuntatt ta' dak li jkun hemm bżonn ta' valutazzjoni tal-impatt u dan li jsir b'mod xjentifiku. Jiena meta nkellem li ċittadini fuq l-Unjoni Ewropea waħda mill-kwistjonijiet li dejjem isemmuli hija li kultant il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea mijiex proporzjonali. Jiena nħoss li hemm flessibilità f'dan ir-rapport, kien hemm bżonn ta' iktar flessibilità, imma iktar minn hekk kien hemm bżonn ta' iktar evidenza, iktar provi xjentifiċi. Imma id-deċiżjonijiet irridu wkoll eh, ikunu ibbażati fuq il-provi u nixtieq li kien hemm ftit iktar provi f'dan il-każ. Is-Sinjura Gille. Grazzi ħafna, Signora President, l-użu effiċjenti u effettiv tal-pestiċidi huwa ħtieġa fil-waqt li l-ħarsien tal-ambjent u l-ħarsien tas-saħħa pubblika jmorru jitfit jiena nemmen ukoll illi rridu nibbilanċaw ħtiġijiet tal-konsumaturi u tal-produtturi. Jiena nilqalanijiet tar-rapport Breja biex innaqsu il-burokrazija imma xorta mar stajċ nappoġġaħ Jiena għajt ma' ħafna esperti u bdiewa u rappresentanti fil-kostituenza tiegħi fil-West Midlands li għandhom riservi serji li dwar l-effett li se jkollu dar rapport fuq il-produzzjoni. Jiena imħasba dwar il-fatt li ma sarriċ valutazzjoni tal-impatt mill-Kummissjoni u memx indikazzjoni ċara tax se tfisser fir-realtà dan ir-rapport eh, għall-agrikoltura. Jiena ma naħsibx li dan huwa l-aħjar żmien biex ikonna eh, rapport bħal dan li se għandhom nejn ikollu effetti negattivi fuq il-produzzjoni tal-ikel. Aħna għalhekk daħanna emenda għal din fejn tlabna valutazzjoni tal-impatt. Is-Sinjura McGuinness. Sinjura President bħal kollegi oħrajn nira najtu kol illi dan kien dossier diffiċli għalina u uh, kien emmin huwa imħasseb dwar il-pizelli u aħna fl-Irlanda mħasbin dwar il-patata. Imma kollox ma kollox naħseb illi aħna votajna fuq pakket li huwa ħafna aħjar meta imqabbel ma dak illi kellna fil-bidu u nifraħ il dawk illi ħadmu fuqu. Najt kentejn fuqu Naħseb illi issa aħna qegħdin f'pożizzjoni fejn il-bdiewa irridu jagħmlu lobby mal- mal-industrija tal-kimika biex jifittxu malar kemm jista' jkun li jsibu soluzzjonijiet oħrajn alternattivi li jagħmlu inqas ħsara. U naħseb illi għandu tkun lobby qawwi ukoll u naħseb illi uh, fir-rigward ta' prodotti tal-ikel huma importati, il-Kummissjoni jridu jintrit tindirizza li tħassib ġenwin tal-produtturi uh, Ewropej u tal-bdiewa fil-waqt li huma ma jistgħux jużaw ċertu pestiċidi u ċertu sustanzi uh, bdiewa minn barra jistaw jużawhom. Is-sur Mott. Grazzi, Signora President. Jiena ivvotajt kontra dan ir-rapport għax il-proposta uh, eh, it-tihdet ostaċ mill-Komitat tal-Ambjent. ħafna tkellmu dwar l-istandardizzazzjoni, imma din hija unjoni ta' diversità u jekk hemm qasam wieħed fejn hemm bżonn ta' ġudizzju, diskrezzjoni u diversità huwa propju dan il-qasam. Din kienet kwistjoni essenzjalment agrikola imma il-Kommissarju Danis għall-Agrikoltura mader għat u din hija tassew xi ħaġa tal-mistħija ovvjament għandu konflitt ta' interess għaliex il- fil-Danimarka ma jiproċessawx l-ilma għax-xorb tagħhom wara li tellawh minn taħt l-art. Jina inħossni insulentat mill-fatt illi għaw min jassumi li eh, dan ma jafux xinu ma u ma jafux xinu ma jamlu. Essenzjalment intom Eh, zittu grupp ieħor ma dawk fl-Unjoni fil-Renju Unit illi eh, ma jihdux gost illi jaraw kemm tindaħal l-Unjoni Ewropea. Sinjura President, kien hemm ħafna nies li esprimew bazat fuq dan ir-rapport u kien diffiċli li wieħed jara x'kien fatt u x'kien fil-fatt biss eh, xi affarijiet inventati dwar l-effetti fuq il-prodotti tal-produzzjoni tal-piżelli, tal-patata u tal-ċereali. Jina appoġġaj dan il-rapport għalli xina ħassejt li it-titjib li kien se eh, jiprovdi kien jistħoqlu l-appoġġ tagħna Jiena naħseb li l-arħaġa li jista jiġri huwa li nagħtu dan ir rapport tal konċiljazzjoni id-deroga għal ta' ħames snin li tista' tkun eh, imġedda huwa eh, hija salvagwardja importanti u tħeġġeġ l-industrija tal-kimika biex tagħmel ir-riċerka u tipproduċi sustanzi alternattivi. Is-sur Kamal. Grazzi ħafna, Sinjura President meta wieħed jaħseb dwar il-proġett Ewropew hemm dialettika nitkellmu dwar id-demokrazija imma mbagħad ma nagħtux każ ir rieda taċ-ċittadini meta jesprimuha nitkellmu dwar is-sigurtà fil-qasam tal-ikel imma nivvotaw fuq rapport illi għandu l-potenzjal illi jolqot ħażin il-produzzjoni tal-prodotti tal-ikel fl-Ewropa. Issa qed naraw illi bħala riżultat ta' dan il-vot se jkunem u koll eh, proibizjoni fuq prodotti importati minn pajizi terzi, pajizi l-aktar fqar. Jina nitlob il-Parlament u l-Komissjoni Ewropea ejjew naħsbu fil-ġejjeni dwar il-konsegwenzi mhux mixtieqa tal-leġislazzjoni tagħna. Jina naqbel ma' Sinjura Wallace dwar il-proċess leġislattiv u naqbel ukoll li suppost li kien hemm it-tielet qari. Naħseb illi ħaffifna wis, naħseb illi l-valutazzjoni tal-impatt ma kienx biżejjed ma kienx hemm provi xjentifiċi suffiċjenti u hija naraw illi dan ma jerġax iseħħ. Is-Sur Heaton Harris. Grazzi ħafna, Senjura President. Jiena ipprovajt illi eh, nimmina dan il-kompromess billi ivvotajt kontra u se naqralkom itra illi irċevejt minant bidwi fi Skegnes fil reġjun tiegħi u qal illi jiena kont involut fl-użu ta' prodotti għal protezzjoni tal-prodotti għal dan l-aħħar 40 sena. Jiena għatma bdem għattattent taħsara li sar l-ambjent u għatma kelli ma batejt konsegwenzi laqas fuq saħti u għalek imħasseb dwar il-proibizjoni fuq ċerti prodotti eh, li mux bbażat fuq eh, provi xjentifiċi illi se jagħmel ħsara lil ħidma tiegħi. Dawn huwa kommenti illi jiena rċevejt minnant din dan il-bidwi u anki minnant mijiet ta' persuni oħrajn. Uh, eh, Mr. John Clark, Jonathan Redding u mijiet ta' persuni oħrajn u għalhekk jiena votajt kontra dan il-kompromess. Is-Sinjura Sinat, l-aħħar kellima Aħna sa votajna u l-argumenti tres u kolla. Nishtiq immur lura għal xi ħaġa ġi ripetut kemm il-darba kemm hawnhekk u anke fil-kumitat. U dan huwa innu ta' fiduċa espressa min-naħa tal bdewa Ħafna assumew li l bdewa huma le dewwa tas-saħħa u tal-ambjent. L-esperjenza tiegħi dan mhux minnu. il bdewa fl-Irlanda huma u minn dejjem kienu persuni li għaluf ta' snin ħarsu l-ambjent. Zammew ħaj, nadif u produttiv L-istess mod, il-bdiewa dejjem kienu il-bażi tas-saħħa tagħna jipproduċu l-ikel tajjeb illi mbagħad lilna iżomna f'saħħa f'kondizzjoni ta' saħħa tajba. Għandna nagħtu iktar fiduċja lil bdiewa tagħna li qed jagħmlu dak kollu li jistgħu biex jitimawna f'sitwazzjonijiet f'kondizzjonijiet diffiċli ħafna minħabba eh, ċirkostanzi ta' mart tal-prodotti tagħhom, tal-bidla fil-klima u anke politika Ewropea. Grazzi. Inkomplu din is-seduta fit tlieta bir-rapport ta' Sur Coeo fuq eh, sigurtà u l-biometrika fil-passaporti u dokumenti tal-vjaġġar.